stadju importanti għal nistana l-Ewropeja ċittadini u rridu noqogħdu attenti biex ma morrux lura fuqha. Grazzi. Merci, Monsieur le Commissaire. Κυρίες ki kiri isi συζήτηση του, της έκθεσης του Grazie, Commissario. Kollegi, ekko sanna fitmim ta' dibattitu ta' rapport sur l-angen u sanna nivutaw għada f'nofsinhar dwar dan ir-rapport. Grazzi tassew, se nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum. Il-rapport tas sur Stolojan dwar is-supervizjoni supplementari tal-entitajiet finanzjarji f'konglomerati finanzjarji. Se nibdew id-dibattitu bir-rapporter, is-sur Stolojan, ek joġbok, erba minuti. Thank you, Mrs. Grazzi tassew, Sinjora President, l-ewwel qabel kollox. Jiena nixtieq nesprimi ringrazzjamenti tiegħi kollegi shadows, rapporter ta' opinjoni u membri oħra ta' dan il-Parlament illi taw il-kontribut tagħhom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kunsill u lill-Kummissjoni tal-kooperazzjoni l-irnexxiet bejnietna fil-laqat ta' trilogu immexxija mill sinjura Sharon Bowles. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sur Vanejs, il-konsulent tagħna tal-appoġġ li huwa tagħna fil-konglomerati finanzjarji ir-riskju jiġi minn użu multiplu ta' kapital komplikazzjonijiet fl-amministrazzjoni, konċentrazzjoni, konflitt ta' interess u riskju ta' grupp. Meta bosta licenzji għal servizzi finanzjarji differenti jinġabru fl-imkien għalhekk il-konglomerati finanzjarji irridu jkunu taħt supervizjoni supplementarja konsolidati fuq livell ta' grupp. Il-Kummissjoni il kummissjoni Għanda lan illi tejjeb il-leġislazzjoni Ewropea dwar is-supervizjoni supplementari. Dan ser tagħmlu fuq żewġ livelli. L-ewwel livell biex tindirizza l-kwistjonijiet l-aktar urġenti billi temenda direttiva attwali u taġġorna direttivi settorjali oħra. It-tieni pass ser isir fl-2012 ser tippreżenta proposta għal direttiva ġdida ta' dwar din supervizjoni supplementari tal-entitajiet finanzjarji f'konglomerati finanzjarji. Din ser tkun ibbażata fuq dibattitu akbar dwar din il-kwistjoni. Il-Parlament, il-Kommissjoni u l-Kunsil issa għandhom bil tajjeb ħafna dwar kif jistaw jibdlu id-direttiva attwali f'dan l-ewwel pass li ser nieħdu. Il-proposta tagħna tirreferi għal definizzjoni ta' holding companies dawn jiġu inklużi fil-supervizjoni supplementarja. Irridu ninkludu wkoll Alternative Fund Investment Managers flan fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. Irridu ndaħlu l-possibilità ta' stress tests fuq il-livell ta' konglomerati finanzjarji Irridu niżguraw l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej il-ġodda joħorġu linji gwidi ġenerali dwar is-supervizjoni tal-konglomerati finanzjarji permezz tal-Kumitat Konġunt jamendaw id-direttiva Solvenza 2 u itejbu it-trasparenza tal-attività ta' supervizjoni supplementari. Il-rapport tagħna fih klawżola ta' reviżjoni aħna tlabna lill-Kummissjoni biex tqis l-opportunità illi tinkludi fi supervizjoni supplementari l-entitajiet mhux regolamentati il-kriterji ta' identifikazzjoni tal-konglomerati finanzjarji li huma proprjetà tal-gruppi kbar fejn l-attivitajiet totali tagħhom fis-settur tal-assigurazzjoni u tas-servizzi finanzjarji huma relevanti għas-swieq finanzjarji tas-servizzi finanzjarji. Il-possibilità li ndaħlu stress testing mandatorju fuq livell ta' grupp. Aħna konsidrajna dan ukoll. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, grazzi sul Stolojan. Il-Kummissarju Barnier issa kjożbu. Madame la President. Grazzi, ħafna. Signori, l-ewwel tkellimna ma' Signora Sharon Bowles, anki semmejna Sinjura Swinburne eh, semmiet il-xogħol li għaddej negozjati mal-Amerika. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-Ewropa u l-Istati Uniti nitkellmu wkoll fuq id-differenzi li hemm bejnietna fis-settur bankarju kif dan huwa diverġenti, hemm ħafna differenzi. L-ewwel net fl-Ewropa dan jiffinanzja tliet kwarti tal-ekonomija tagħna u fil-Istati Uniti dan jiffinanzja kwart biss tal-ekonomija bal eh, il-regoli kollha ta' Eh, tabal se jkopru ħafna ħafna banek fl-Ewropa meta mqabla mal-ftit fin-numru li se jorbtu lil banek Amerikani. Iġifiri, qed nitkellmu dwar il-kompetenza tal-conglomerates għalek il-ftejim il-fajkod il u um, importanti għax u li naslu f'dan il-proċess. Fil-fat il-rapporter Sur Stalojen u Sinjura Bowl, Swinberg, Sur Skinner, Lamberts u anki Sur Klut eh, nixtieq ringrazzjakom E nirringrazzja għal kunsill iż-żewġ presidenzi tal-Belġju u tal-Ungerija li mexrew il-qudiem fuq dawn il suġġetti Dawn il-konglomerates u il-banek u l-assigurazzjoni huwa settu speċifiku għall-Ewropa huwa business model li jaħdem tajjeb imma minħabba il-kriżi rajna li anki dan eh, għandu jiġi għandu jiġi msaħħaħ ġifri din il-parti ta' direttiva tal-conglomerates. U għalek aħna fl-2010 eh, għamilna restana proposta biex nemendaw din id-direttiva. Il eh, b'dawn l-emendi se nsaħħu direttiva tal-conglomerates u se naraw fej kienu il-nuqqasijiet biex inneħuhom. Meta nitkellmu fuq il-holding mixed fil-direttiva eh, ta' dwar is-setturi differenti, fis-solvability t-nejn għall-assikurazzjoni naraw li ikun hemm aħjar u dan ovvjament se saħħaħ l-istabilità finanzjarja. Nirringrazzja mod partikolari rapporter ta'kom, is-Sur Stolojan, għal rwol ta' determinazzjoni li ħa biex naslu fuq ċerti punti importanti ta' direttiva anki ġifiri li għaskonna eh, konna nimmaġinaw li se naslu għalija fil-proposta tal-ewwel tagħna. Ġifiri, ir-rwol tal-Mix Committee ta' dan l-Awtorità ta' Sorveljanza Ewropea kollu għandu xaqsam għal pakket ta' supervizjoni permezz tal-ftajim se jkonna wkoll sorveljanza komplementari għal dawk il-kumpaniji tal- eh,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 jiena napprezza ħafna dak li jagħmel il-Parlament u ma nistax nifhem għalfej jara li jagħmel intoppi il-Kunsill. Ma tantx nifhimhom anki ġifiri biex naraw kif din id-direttiva tiġi transposed fil-liġijiet nazzjonali mill-Istati membri għalhekk tajjeb li l-Parlament qiegħed jisħaq għal dan Dan għandu jkun part integrali tal-sforzi tagħna biex ikonna regoli aħjar. U nirringrazzjakom tal-intom dan il-correlation tables daħħaltuhom ukoll kif kienet eh, proponit suġġerit il-Kummissjoni. Se nieqafaw nirringrazzjakom l-attenzjoni tagħkom. Tora ekmerux tis epitrop. Grazzi tassew, Komissarju. Fisem il-Kumitat Ġuri l-Onorevoli Bodu għal-Minuta. Grazzi tħaddim tal-iskemi ta' kumpens tal-investituri ġew imtejba. Jiena nixtieq ngħid illi aħna ma jistax ikon ekvivalenza ta' trattament bejn l-investituri fil-swiq kapitali u dawk fil-banek kummerċali rridu nħarsu l itnejn li huma imma il securities u l-investituri rridu jikkonsidraw ir-riskju ta' dan l-aħħar. Jiena Toġobni l-introduzzjoni tal-sistema ta' self bejn l-iskemi u nittama li il-Parlament fil-plenarja ser iżom l-emenda tiegħi dwar il-posponiment tal-sealing ta' garanzija mir rumanija u l-Bulgarija biex inħarsu it-termini ta' adeżjoni. Erkomaste tora stus omilites exonomatos ton politikon. Grazie da sew. Issa il-kellima fisem il-gruppi l-Onorevoli Skinner għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Sinjora President, nixtieq nifraħ l sur Solajan u l-servizzi u kol. Sur Vanes, ma tantx nsemmuh imma huwa parti b'saħħitha fil-servizzi tagħna fil-Parlament. Kulħadd ħadem għatih għall-inqas naħseb kważi kulħadd ħadem biex aħna niksbu qbil dwar din il-liġi u l-leġislazzjoni li ser nifutaw dwarha Naħseb li ser tiżgura supervizjoni supplementarja xirqa tal-gruppi finanzjari xi ħaġa illi ma kienitx hemmhekk fid-diskussjonijiet tagħna dwar solvenza tnejn konna nafu li kienet importanti immens ukoll l-effetti tal-AIG. U għalek jena sodisfat illi smajt eh, nant il-Kommissjoni dwar eh, l-iskala transatlantika fil rigward ta' dawn il-kustjonijiet nafu xġara meta involvejna ruħna f'affarijiet komplessi u riskjużi wisq. ikunu min ikunu banek, assigurazzjoni jew dawk involuti fis-securities irridu nikkonsidraw ma li din il-leġislazzjoni tifrex eh, l-approċ ta' dawn. Il-kwissjoni transatlantika għada emmek irridu nizguraw il-konglomerati finanzjari ikunu parti minn din id-diskussjoni. Jiena ma rix nakkuża kummissarju, imma ma nix naraw illi fit-tek tiġu jiġu diskussi dawn il-kwistjonijiet finanzjarji u ma nafx min ma jriċ illi niddiskutu dwar dan. Ek joġbok, ejd li xaħġa dwar dan. L-stress test għandek raġun, il-collation tables, irnexxinna niksbuhom. Aħna irnexxinna niksbuhom fi ġlieda kbira li kena fit-trilogi. Għalek, aħna ksibna suċċess kbir f'din il-leġislazzjoni u jina nemmen illi din ser tibqa' għaddejja biex inħarsu aħjar il-konsumaturi u lill-awtoritajiet l-oħra fl-Ewropa illi aħna irridu nagħtuhom kont ta' xogħolna. Grazzi sew. Grazzi. Issa Sinjora Bowles għal żewġ minuti. Fisem il-liberali, grazzi tassew. Fattur ewlieni fis supervisjoni tal-konglomerati hija li niżguraw illi ma jkunx hemm repetizzjoni tal-liġijiet huwa wkoll importanti li jkollna livell ugwali tal-affarijiet ikunu xikunu il-kumpaniji li jkompetu dan, jis, dan ġimisħu f'bosta emendi illi saru u hemm punt speċifiku li ġinklus illi jgħid illi riski kollha huma inkorporati u neliminaw ukoll l-overlaps ta' supervizjoni kif qal Peter correlation tables huma inklużi u l-istituzzjonijiet kollha qablu illi dawn kienu meħtieġa f'dan il-punt għaliex ta' bilħaq huwa komplikat illi ndaħluha fil-leġislazzjonijiet l-oħra kollha. Iżda jiena nisħa illi il-tabelli ta' korrelazzjoni huma importanti għandhom ikunu parti mis l-arkitettura ta' supervizjoni fl-Ewropa u fil- ftejim interistituzzjonali naħseb li rridu nitrattawhom settur b'settur u kol kas b'kas u l-eżenzjonijiet. L-inklużjoni tal-formats eh, l-istess ta' rapportar u kol eh, li kunem rapport sentej wara li jiġi adottat u kol binna dwarum. L-istress test huma inklużi iżda mhumiex mandatorji, għadhom mhumiex mandatorji kif għal rapporter li dawn isiru mandatorji narawha fil klawzola ta' reviżjoni. Jiena disappuntata li l-kwistjoni tal-ambitu tinsab fil klawzola ta' reviżjoni biss. L-iktar meta naraw kemm hi importanti din bħala parti mill-konglomerati finanzjarji l-kbar. Mhux biss illi jkollna threshold. Xi stati membri jistgħu jikkontrollawha din iżda jiena ma nafx għaliex ma konniex aktar kuraġużi f'dan il-waqt Kif għal xi ħadd dan huwa riżultat tajjeb iżda ir-reviżjoni li jmiss trid tkun aktar b'saħħitha, aktar kuraġġuża. U aħna diġa edna fejn nixtiequ illi dan il-kuraġġ eh, napplikaw. Grazzi, l-Onorevoli Gigold. Fisem il-ħodor. Għal minuta u nofs. Grazzi. Sur Stolajan, Sur Barnier, aħna u koll naħsbu illi dan il-rapport huwa meħtieġ. Jekk aħna irdu nagħmlu l-aġġustamenti xirqa għal rapport li ġie mfassal b'mod ħażin fl-2002 direttiva nfassla ħażin dwar il-konglomerati finanzjarji. Dan kien l-ispirtu ta' qabel il-kriżi meta aħna ma rridniex illi namlu regolamentazzjoni kbira Ja ħaġa tajba li sa dan il punti irranġajnieh. Il-Kumitat Konġunt ta' tliet entitajiet ta' regolamentazzjoni għal stock exchanges, il-banek u l-kumpaniji ta' assigurazzjoni hija ħaġa tajba li tajnihom aktar setat biex issa huma jkunu jistgħu jieħdu azzjoni fis-setturi kollha involuti. Iżda jidher biċ-ċar illi il-prinċipju ta' segregazzjoni fit-tlet oqsma madux jikkorrispondi mal-verità ta' swieq finanzjari. Nixinna niksbu ħafna iktar minn dak iżmin law u hija ħasra illi ħafna mill-kwistjonijiet spiċċaw fil-klawżola ta' reviżjoni biss u qegħdin nittamaw li jkollna rapport imsaħħaħ għall-istituzzjonijiet eh, finanzjarji internazzjonali nittama illi surbanjer minn għandek iċ-ċittadini ser ikollhom it-tweġibiet ċari dwar it-too big to fail, too interconnected to fail. Għanna istituzzjonijiet finanzjari aktar komplikati u għedin nħalluhom isiru aktar komplikati. Aħjar illi din il-ħaġa inwaqfuha. Grazzi l-Onorevoli Morganti għal-minuta. Grazzi President il-bosta eh, autoritajiet, eh, kumpaniji illi huma konglomerati finanzjari jinsabu mifruxa f'bosta setturi. Huwa diffiċli ndaħluhom f'kategorija waħda u f'ambitu wieħed fil flimod din is-sitwazzjoni waslet għal bosta problemi u l-kriżi finanzjarja rajna li kabret dawn il-problemi għalhekk il-proposta sejra fid-direzzjoni tajba biex timla l-vojt illi rajnieħ aktar jikber matul iż-żmien. Qegħdin naraw il-banek, l-assigurazzjonijiet irridu jkunu jistaw jaġixxu biqbil f'dan is-settur. Il-Kumitat Konġunt naħseb li hija idea tajba ħafna. Hemm bżonn ta' identifikazzjoni ċerta tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva biex nevitaw illi jkun hemm konflitti li jistgħu idajfu ir-rwol ta' prevenzjoni u supervizjoni fis-settur. L-interdipendenza dejjem aktar mill-qrib illi kien hemm fl-ambitu finanzjarju jeħtieġilha aktar regoli, regoli aktar varji u aktar mifruxa biex ikunu jistgħu jirreferu għal dimensjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi. And now... Ringrazzjak. Issa għanna il-kellima skont il-catch di L-ewel net, Signora Bassescu, għandek minuta, Signora. Grazzi ħafna. L-ewwel nishtiq nifraħ il-kollega Sur Soloġan għax hawnhekk qed naraw kif qed tisvolġi l-sorveljanza komplementari sabiex inkunu nistgħu insaħħu l-amministrazzjoni tar-riskju din is-sorveljanza tal-entitajiet finanzjari fil-konglomerates qed naraw li hemm bżonna mħabba il-globalizzazzjoni li għandha tant impatt qawwi fl-isfuq eh, Ewropej. Il-kriżi finanzjarja rat fej qegħdin il-diffikultajiet u rritna fej jridu nimxu aħjar. U għalhekk irridu nagħmlu sorveljenza tal-gruppi, l-ikbar gruppi fis-settur finanzjarji dawn mhux dejjem jistgħu jkollhom E, sorveljenza supplementari minħabba l-istruttura legali tagħhom, madana kollu irridu naraw li l-attivitajiet tal-banek ma jkunux l-istess ħaġa bħal dawk tal-assigurazzjoni. Eh, konglomerates hemm bżonn ukoll ikollhom regoli li jkunu l-istess formalizzati sabiex ovvjament l-amministrazzjoni sorveljazzjoni eh, tal-Ewropa tkun tmur l aħjar Grazzi ħafna.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 id-direttiva emendata eh, toġobni ħafna anki l-istress tessiruna fej edin id-diffikultajiet u fej innaqsu il riski Grazzi. Is-Sur Jean Paul Gozes, għandi kumment u għandi talba. Il-kumment l għennet wa biex nejdu li grazzi għax xol ta' Sur Solojan wasalna 15 mal ewwel qari u nispera li dan id-dossier se jħajjar il-Kunsil biex jaslu għal dossiers l-oħra li baqa. U jem, nitolbok li sur bodu eh, terġa' tiħċan si jitkellem għax hu għamel żball qabel. Ġifirina bħala il-koordinatur tal-grupp tal-IPP eh, e qed nagħmilek din it-talba biex terġa' tiħċan si jitkellem għax l-ewwel għamel żball fid-dokument li tkellem dwaru. Grazzi ħafna sur President din is-supervizjoni supplementari għandha ġib inqas riskju sistematiku fis-suq supervizjoni mux se tiħu post dak li jeżisti imma se tkun aħjar ovvjament naraw kif tkun adattata għall-assigurazzjoni u għall-banek għallek irrid ikonna supervizjoni fuq il-livell ta' grupp din is-supervizjoni mhux se ġib iktar burokrazija sakemm ikun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u anki dawk Ewropej skont ir-responsabiltajiet tagħhom. Grazzi ħafna eh, deputat Dan huwa suġġett diffiċli, ir-rapporter għandu raġun iġifiri li apparti il-konsekwenzi tal-krizi, irridu nadottaw ukoll regolamenti xirqa biex insibu kaptu tal-problemi li ġabu l-krizi. Iġifiri, l-approċu tajjeb biex nkunu nistaw nikkontrollaw aħjar ta' dawn il-flussi ta' kapital, hemm bżonn nkunu naf situazzjoni li qegħdin ngħixu fiha xirkjedu li namlu biex ikun hemm supervizjoni tal-finanzi aħjar. Naraw il-finanzi u l-prodotti kif qed jintużaw. Eh, Mekkira Michel. Tajjeb wis issa nkomplu bil keċ u ma wħadd li jixtieq jitkellem għalhekk nitlob is-sur kummissarju biex jala dan is-suġġett. Grazie ħafna, Sur President, nerġal darboħra nirringrazzja daw kollha li tkellmu biex jgħidu li qed jaqblu ma' Sur Stolojan, imma għandi kummenti. Sur Skinner, nirringrazzja tal-mistoqsija tajba, jina naħseb bħalek li fil-fat dan il-dokument set qawwi il-surveljanza fuq livell globali, tagħmilha iktar solida. Ank dan huwa parti mill-programm tal-G20 anki Sinjura Balescu semmit dan il-punt fil-fat li mem lebda prodott jew settur li għandu jiġi barra minn supervizjoni tajba u regolamenti tajbin. U s-sur Sikerski għal għadu kem għal kem tkellmem fuq din is supervizjoni fuq livell globali. Sur Skinner, fuq l-Istati Uniti jina diċa għettilkom li qed naħdmu ħafna qegħdin nimxu l-qoddim imma blebda tat li ngħidlek li għadna lura. Ilna nitkellmu fuq it-teknika eh, dwar ix-xogħol ta' supervizjoni min-naħa ta' l-Amerika. Issa, sur Skinner, fuq il-negozjati mal-Amerika nixtieq ngħidlek li dawn il-negozjati huma intensi ħafna fid-dettal u ma nħallu xej ħarbilna. Ma nħallu lebda dettal barra. Met kull darba ma niltaqa' mal-awtoritajiet anke mal-Ministru dejjem nitkellmu dwar dawn il- il-kwistjoni il klima speċifiċi għall-Ewropa dawn il-kwistjonijiet ma niddiskutwomx mod formali fid-dialogu transatlantiku imma fil-kuntest tal- eh, forum ta' ball. Ovvjament, għat nitkelmu għawnek fuq kull minu jagħmel parti minn eh, min setu ta' global players. Is-Sinjura Bowles fakret fuq ir-riżultat tajjeb li r-National Xbu permezz tagħkom dwar il- il-correlation tables u l-fat li għana nishti ndalu għom fil-dokument. Jina, Mastur Gigold nejdu li qed naqbel għal fatt li jkollna supervisjoni globali li tkun konsolidata, anki Sur Morganti tkellem dwar dan. Huwa punt importanti nixtieq nidikom li flimkien se nagħmlu reviżjoni fl-sena diħlaw fl-2013 għax sur għikol dawn il-emendi jikonstitwixxu l-ewwel pass. Hemm bżonn li l-qafas legali għal conglomerates inkomplu nsaħħu ma' ba' supervizjoni il-kumitat ukoll imħallat nisperaw li naslu Fu il-pakket ta' solvability numru 2 nispera li naslu. Dan huwa ovvjament din hija xaġa speċifika l-Ewropa ma xaġa qawwija wkoll tajjeb li biex inkomplu naħdmu dwar din supervizjoni anki kif diċet il-komi ġifiri sena diħla u fl-2013. Dan nixtieq li nagħmlu eh, inkomplu nagħmlu bi gbar qawwa, grazzi. Grazzi. Sur Kommissarju. il rapporteur Grazzi ħafna, President. Għal darbuħra nirringrazzja da kollha ħadu sem f'dan id-dibattitu li semmu ħafna kwistjonijiet, kwistjonijiet li dwarhom ilna niddiskutu matul il-laqat ta' trialog. Fil-fat, il-kollegi, kienu huma l-kollegi li għamlu li proponu eh, l-emendi għax kena xie intoppi, specialment nuqqas tal-fat li memx studju tam pat Madux ninsow li għawnek qed niddiskutu s-settur finanzjarju li tant huwa sensittiv għal kull tip ta' regolament u kull regolament iġib miegħu ċertu konsekwenzi. Għalhekk irridu nqogħdu attenti meta aħna nipproponu regolamenti ġodda nkunu nafu xista eh, xisu jkunu riżultati u konsekwenzi. Jiena nispera l-Kummissjoni forsi l-ġimgħa s sena d-dieħla tamlinna proposta oħra, proposta ġdida, proposta direttiva dwar supplementary supervision ta' dawn il-financial conglomerates u għal darb oħra nishtiq nirringrazzja l-Komissarju Barnier, anki il-membri tal-team tijaw, li tant ħadmu bisħif l imkien mal-Presidenza tal-Ungerija u l-kollegi tagħna sabiex naslu għal dan il-ftejim. Il-ftejim li eh, dokument li nanspera li nkunu nistu u favori ħada. Grazzi ħafna. Sur rapporter. Inti rapporter ta' dan il-sujġett. il, il suġġett